Okay, welcome everybody who happens to be here. Um, l tajba l-kulħat, nistaw nibdew, għana provajna nistennew biex nistennew l-xi membri fostna biex jattendu, ma nħux pjaċir nindirizza il-Kamra Vojta, allura jista' jkun ħanibdew billi naraw e, biex taw l-aġenda. Issa l-aġenda approvata naddu mill-nufieħ għal qafas ta' governanza korporativa għal kumpaniji Ewropej u l-konsiderazzjoni tal-amendi il-rapporter li hija s-Sinjura Ashley Fox, jekk jogħġbok Ashley. Thank you, Madam Chairman. Grazzi għandi il-privileġġ li qed nitkellem ma' ġo sala daqshekk ippakjat ta' nies dal-ħodu. Nixtieq ningrazzja lil dawk il-membri li tawna l-emendi għal dar rapport ħafna minnhom huwa merħba bihom u jżidu fil-valur mal-opinjoni tagħna. Jkolli ngħid li xi minn dawk l-emendi fil fatt imorru li l-lien mill-ġuris kompetenza u allura ma stajniex il-Komitat tal-Juri u jina żgur li bejnietna t-tnejn nistgħu noħorġu b'rapport tajjeb. <clears throat> Nixtieq nibda billi nenfasizza fuq l-ħtieġa li nieħdu approċ differenti f'dan ir-rapport għal dak li konna ħadna fuq il-qafas għal kumpaniji fil-listat dwar istituzzjoni finanzjarji meta aħna minna dak ir-rapport aħna konna qbilna li konna din nieħdu approċċ eh, proporzjonatu li għanna nieħdu l-istituzzjonijiet eh, finanzjarji li nikkonsidraw differenti minn kumpaniji fil-listi, kumpaniji l-oħra fil-listi dwar is-CRD erba qegħdin f'qafas differenti u l-MIFID u daw ikunu konsidrati differenti fuq livell Ewropew. Dan għandhom regoli term iktar stretti illa għaliex il-riskju li jem f'daw l-istituzzjoni minħabba riskju li jem fil istituzzjoni finanzjari. Imma dawn il-listed companies li mumiex kumpaniji finanzjari mumiex ta' teddida għas sistema finanzjarja jekk ma jfallu u jkun hemm minn tħil żejjed m'hemmx lokalih li għanna namlu huwa li għamlu huwa li nkunu għedin namlu huwa li namlu ħsara li l-kompetitività, li ċittadini, ecc. Dawn għandhom jitħallew biex biex e, jamlu ktar kompetizzjoni. Signora President, aħna rajna l-effett tal-att ta' Sarbanes fl-Istati Uniti dak kien sensiela ta' regoli li għamil ftit biex jiddefendi nis mill-kriżi finanzjarja u kien eżerċizzju għali ħafna. Kien hemm e, iktar spejjeż fuq in-negozji u fuq il-konsumaturi dan l-approċ semaj u kien pjuttost ċar. Għanna nħallu kompaniji ordinarji li ma jib li mumiex ta' li ma jatunix riskju eh, finanzjarju biex jirregolaw li l-om infubisom. Et nitkellem fuq rapport allura illi, illi kull ma jmur et eh, ikollu iktar eh, appoċ u jina zgur li, flimkien ma xedu rapport li nisom noħorġu b'rapport tajjeb ħafna fi 17 ta' Diċembru da se jkun dal-kompromess jkun l-19 sat ta' Diċembru. Is-sinjal Is-sinjal Korfet tixtieq il-kelma? Hangsúlyozni, hogy nagyon sok javaslat. Grazzi. Waslunna diversi proposti għal dan il-parir, għal din l-opinjoni u ħafna u diġà ġew preżentati ħafna punti fl-opinjoni imma mhux forsi elaborati daqshekk dettaljat imma huwa importanti l-fatt li il-parti kbira tal-emendi edin jieħdu bħala bazi l-apertura minnaħa tal kummissjoni u f'dak li għandu xaqsam mal-qafas tal-Kumpanija Ewropej. Mhux faċli għalina għaliex dan hemm ħafna kwistjonijiet u punti li għadhom li għadhom miftuħnija din niddiskutu fuqhom u li l-opinjoni ma, ma jitkellimx fuqhom pereżempju il-kompożizzjoni tal konsilli ta' Amministrazzjoni kif ukoll punti oħra illi ġew ittrattati u li mhumiex qegħdin fil-opinjoni. Il-parti kbira tal-emendi jistgħu sostnuti ma' temm oħrajn. Temm oħrajn illi Um, li jindaħlu wis eh, fuq eh, eh, id-doveri fuq livell nazzjonali u anka f'dak li għandu xaqsam ma' libertà tal-kumpaniji. U għalhekk dawn ma jistgħux jiġu aċċettati. Nixtieq nisħa fuq ċerti punti li huma ta' problema. L-ewwel qabel kollox id-diffikultajiet ta' normativi fuq livell Ewropew. Jina naqbel ma xuħuċ minn dawk il-kollegi li taw l-opinjoni fis sens li din il-krizi finanzjarja qed turi il-problemi li għanna fuq effiċjenza. Hemm bżonn rridu hemm bżonn li nistudjaw mill-ġdid il kif jaħdmu dawn is-sistemi kollha u hemm bżonn natu xer possibiltajiet f'dak li għandu x'jaqsam max ma per eżempju l-informazzjoni li tingħata skont jiena biex nipromovu il-gvern, il-governanza ta' dawn il-kumpaniji Ewropej, hemm bżonn li jkollna afas uniku tal-politika għal promozzjoni tal produttività fil-SMEs. Anka f'dak li għandu xaqsam mar retribuzzjonijiet, hemm bżonn li noħol u kwadru komuni, affas komuni, anka il-bonus tal amministrazzjoni tal-amministraturi ta' daw il-kumpaniji u naraw li ma jkun hemm xejn li jaħdem kontra daw l-istess kumpaniji punt ieħor li semma u li nigarantixxu l-egwaljanza bej s sessi zgur illi aħna nafu nafu b'ħafna studji li qed jgħidulna Illi parteċipazzjoni tal-mara fil-konsili ta' amministrazzjoni tal-kompaniji għuwa ta' effett pozittiv ħafna u allura rridu namlu bilanċ, rridu nħolqu bilanċ tajjeb hawnhekk f'dak li għandu xaqsam mal fl-ugwaljanza tar rappreżentanza ta' sessi f'dawn il-komitati għoljin u bordijiet. Mux kwistjoni ta' kwot li konna kwoti imma ta' forsi anka perċentwali ikunu tajnuna. Forsi għanna nżommu u naqblu ma' din il-parteċipazzjoni eh, infurzata ta' daw tal-parteċipazzjoni tan-nisa Umbat kien hemm emendi oħra li rridu naslu għal-jom billi nassiguraw l jkun hemm trasparenza fost il-kumpaniji, it-mexja tal-kumpaniji, kif ukoll il-parteċipazzjoni tal-impjegati f'dan il-kumpaniji. Għal darbohra grazzi ta' dawn l-emendi li ġew ippreżentati u ngħid li il-proġett ta' din l-opinjoni għamilha possibbli għalina biex naslu għal kompromess tajjeb ħafna. Grazzi. Grazzi Wolf. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi ħafna li l-Lexli għal dan il-rapport u tal-prezentazzjoni tiegħu issa. Issa ħna l-kol naqblu li għanna krizi ġenwina ta' kun ta' fiduċja iċ-ċittadini tagħna kompletam, jinsabu kompletament neqsin minn kull fiduċja fil sistema ekonomiku tagħna u l-sistema tas-suq. U di tidħol f'dak għandu ma' supervizjoni tal-kumpaniji tagħna u dan ir-rapport allura huwa ferm iktar importanti milli wieħed forsi jista' jaħseb. L-ewwel nixtieq ngħid illi jiena favur ta' dan l-approċċ ta' Ashley, ovvjament għandna bżonn insibu soluzzjoni biex wieħed jassigura ruħu illi ikunem eh, ġustizja e, l kulħadd aħna ma rridux eh, inneħħu l-competitive time, ma minni zgur illi maħniex qegħdin nitkellmu fuq listed company li nistgħu mbagħad inħallu dik il-kumpanija biex tmexxi l-annifissa. rridu nkunu ċari fuq din għaliex aħna rridu li jkun hemm ġustizzja ma' kulħadd. Però dan huwa approċċ li aħna nsibuh tajjeb imma rridu ninnotaw illi kważi kull pajjiż għandu l kodiġ ta' kondotta tiegħu imma ġeneralment anzi ħafna drabi biex ngħidlek li dal-kodiċ ta' kondotta ma jkunx rispettat u allura l-ħtieġa spiegata nispjegaw għaliex inti ma mxejċ fuq dak il-kodiċu ma jkunx sodisfatt. Per eżempju f'pajjiżi jenna fil-li eh, CEO e li jkun attiv wara li jkun nizel minn dik il-kumpanija ikompli jaħdem bħala president, bħala chairman tal-bord ta' supervizjoni, jew per eżempju jekk kun xi sistema oħra ikun jibqa' allura membru tal-bord. Jien ma naħsibx li din ħaġa tajba. U rridu nassiguraw li din il-ħaġa ma tiġrix. Illa għaliex defekto dan ifisser li dan il-chairman jew chairwoman ikun jista' isegwi l-politiki il-policies ta' qabel ta' meta kien jattwom bħala CEO. U din hija ħaġa ħażina. Allura rridu nsibu approċċ ieħor. U jkolli ngħid li li mmorru minn CEO għal chairman mingħajr ma jkun hemm e, eh, perjodu ta' waqfien mhix ħaġa ċettabli. Aħna ħafna punti oħra ma morrux il-bot bizzejiet dwar dan. Jista' jkollok pereżempju kumpanija li titlob eċċezzjoni jew eżenzjoni. Jien naħseb għandu jkollna sistema ta' name and shame. Speċjalment fejn kun hemm każijiet ċari ta' ksur ta' kodiċi. Issa l-mistoqsija dwar kemm ikun hemm voti jew proxies li jista' jkollu membru tal-bord dan jiddependi eh, fuq it-tip ta' sistema li inti tkun qed taħdem fiha. Aħna hawnhekk kan il-Europa għandna tliet tipi ta' struttura differenti hemm sistema il hija waħda li għandek f'ħafna pajjiżi ikollok bord attiv fej għandek ċertu bord ta' supervizjoni hemm sistema oħra ta' e, għandek e, e, it-tieni waħda hija two tier system u bat għandek it-tielet li hija ta' one tier system li nsibuhom speċjalment fil-part fil-pajjiżi anglosassoni bħal pereżempju r-Renju Unit speċjalment u l-Irlanda fejn jkollok bord wieħed u daw il-membri ikunu attivi jew fuq livell eżekuttiv jew ma jkunux membri eżekuttivi. Imma dat tip ta' bord jiħtieġ ferm iktar żmien ferm iktar ħin minn bord ta' supervizjoni illi jiddedika ħin għal affajt mhux eżekuttivi, allura għandek limitu. Għandek limitu fuq il-mandat ta' dak il-bord jew fuq in-numru ta' ta' direttorati li kunu possibli fi Franza jista' jkollok delegati tal-bord amministrattiv u di twassalni allura għal konklużjoni li numru ta' direttorati ta' membru mhux eżekuttiv irid ikun limitat. Il-numru massimu huwa xi ħaġa li diskutejna fit-tul saru studji li Tkellmu fuq dan fid-dettal u jiddeterminaw kemm xinu n-numru li jkun ħafna u jien nissuġġerixxi n-numru 8 minkejja dan għandna nieħdu kont tal-fatt li li li presidenza li kollha żewġ direttorati Allura dan ifisser tnejn jekk ikun membru tal-bord u dan jikkanċella wieħed. Allura hawnhekk issa għandek total ta' erba. Din ixtieq niftaħ diskussjoni biex forsi innaqsu dil-figura. Issa punt importanti u għex li kienet kritika ta' dan il-punt u għal il-membri ta' bord ta' supervizjoni irrid ikun ifisser xi ħaġa li tkollu ċertu valur membri ta' bord eżekuttiv huma wkoll suġġetti għal kumitat tal-personal imma da kollu għandu jiġi jidħol fis suġġett kollu dak kull punt tiegħi. Hawnhekk forsi għanna bżon iżjed għarfien kull xftit snin dawn il-persuni kollha ikunu sottomessi għal ċertu eh, eżami ngħidu għek ta' effiċjenza. Issa dwar remunerazzjoni dwar klasijiet u salarji. Politika tar remunerazzjoni hija prattika li f'ħafna pajjiżi li jħallsu il-bord tagħhom kemm jekk ikunu membri ta' bord eżekuttiv kemm jekk le. Ma naħsibx li aħna għanna noqogħdu nduru mal-lewża fuq dan. L-impoġġu total kollu tal-salarji u u namlu taqsira ta' dan mux sen neħu għadin. Rridu nħarsu lejn lejom eh, għabbażi individuali. Aħna rridu kwoti naqbel ma tkellim ta' qabli imma naħseb għanna nobligaw il-kumpaniji biex jidħlu f'xtip ta' e, impenn volontarji jekk u jiddeċidu jekk irridux bej 5 u 10 snin irridux tant tant nisa f'pożizzjonijiet ta' responsabilità jew ikunu membri tal-bord. U progress b'dan il-lan għandu jiġi publikat fir-rapport annwali tal-kumpanija in kwestjoni u hemm il-ħsieb ukoll fl-opinjoni li dan ir-rapport ta' kull erba' xhur għandna neħħuħ jena ma natix parir ta' dan li jsir dan li jitneħħa b'dan dan ir-rapport hija nibqgħu b'din id-direttiva ta' trasparenza. Issa dan il kwotali report forsi ma jkunx taħtieġa, mhux se noqgħod sempoġġiħ fid-dubju hemm ċerti eh, istanzi fej vera ma jkunx hemm bżonnu, imma jekk aħna nneħħuh dan jista' jkun hemm interpretazzjoni li ikun hemm jgħid li qegħdin inneħħu xi ħaġa li suppost għandha eh, tinkoraġi xi trasparenza. Allura fi ċuristenzi bħalissa ma nagħtix suġġerimenti li dar rapport jitneħħa. Grazzi Pascal. Grazzi, Signora President. Nista nitkellem fil-qosor iktar minn shadows ta' qabli il-għax bażikament jiena naqbel ma' dak li qali sur Clinton dwar ħafna u ħafna punti. U anka se ninsisti fuq emendi biex inkun naf jekk ir-regoli ta' governance għandhomx jiġux spiegati jew ikunux vinkulanti li jorbtu ġifiri, jew ikunux volontarji. Inatik eżempju minn Franza, Aħna bħalissa għandna kodiċi ta' kondotta li ġi stabilit minn eh, min parti kbira minn kumpaniji franċiżi li huma partikolarment ambizzju ambizzjużi però ma mhuwiex daqshekk applikat. Allura kemm indumu fih dan il-qafas jew dan il-qafas ta' kodiċ ta' kondotta mhux se nagħmlu biżejjed progress. U għalhekk li aħna favur li jkollna approċ vinkulanti, jiġifieri kodiċ ta' kondotta li tkun li tkun eh, li tkun torbot issa dwar il-kwoti. L-istess ħaġa tapplika hawnhekk. Issu Klinsin jidher li huwa favur ta' daw il-kwoti imma ħafna mill-ħin f'pajjiżi fejn m'hemmx regoli jorbtu ma jkunx hemm progress Aħna fi Franza per eżempju għal darbora, eżempju Franċiż, il-kumpaniji kwotati fl-Stock Exchange Franċiż għandek nisa fuq il-bordijiet li kienu veru baxxi fin-numru sal-2015 kellu jkun hemm eh, ċertu progress reġistrati ma dan il-progress ma sarx allura m'għandniex niddemonizzaw il-kelma kwota u naħseb għandna nkunu fuq l-istess linji dwar ir-rumunerazzjoni fuq numru ta' direttorati, eccetera. Għandna nagħmlu, għandna jkollna qafas li jorbot imma mbagħad inkunu daqsxejn flessibbli miegħu fl-applikazzjoni tiegħu. Grazzi. anzi għandi punt fin aħħar ngħid. Isu Klins kien qed jitkellem fuq dan il-kotu li report. Jien naħseb dat tip ta' rapport nistgħu intuħ ċertu valur da mux it test iktar importanti għax dajja jaqa taħt il-accounting directive imma ma tistax inti tiġġudika fuq ma tistax tiġġudika x-xogħol li tagħmel kumpanija fuq il-quarterly report. Għalkemm huwa importanti dinja waħda mill-isfidi li għandna f'dak li għandu x'aqsam mar-regoli tal-accounting per eżempju regoli fuq id-dejn sovran li l-pajjiżi jkunu obbligati li jirreġistraw ix-shares li jkollhom per eżempju kemm ħajdumu iżommuhom per eżempju 10 snin, etc. Allura rrid konna risk management u risk allocation għandna namlu għandna namlu progress f'dan il-fair value system. U importanti li jidħol dan il-punt dell-opinjoni. Mbagħad dwar remunerazzjoni, salarji, u kwoti u bilanċ u bilanċ tal-flegwaljanza bej sessi naħseb tajjeb li jkollna għafas legali li jorbot per forsi eh, bi flessibilità fl-implementazzjoni u bi żmien biex jiġi attwat. Grazzi. Xaħti għor jishtiq jitkellem? Apart from me, I'll have a go. Apparti jien, mela nitkellem jien. Pala, palma għali rapporter, rridu naraw għaw xini differenza bej il-kompetenza tal-Komitat Ekon u il-kompetenza tal-Komitat tal-Affarijiet Legali, il-Komitat Ġuri. Uħut mill-miżuri tal-gvernanza korporattiva diġa qed jiddaħlu fih dan id-direttiva ta' rekwiżiti kapitali. U għalhekk din sert tkun qed tiġbed l-attenzjoni tagħna e kif nitrattaw dawn il-proposti fil-kumitat tagħna. F'emenda waħda jiena għamilt emenda waħda għaliex jiena għandi eh, opinjoni b'saħħitha dwar il-comply or explain fir rigward tal- kumpaniji sistemiċi, ta' konformità jew spjegazzjoni. Xi ħadd irid jivverifika biex jara li dik l-ispjegazzjoni waħda raġonevoli. Aħna ma rridux min joqgħod ifakkarna dwar x'tista' tkun kumpanija sistemika mhijiex biss finanzjarja. Fl-iskandlu ta' Enron kien hemm 22,000 postijiet ta' xogħol illi intilfu fiħdan Enron. Walter Anderson kellu 85,000 impjegati. Walla kien hemm effetti kbar. Jekk narawx qed jiġri hawnhekk fl-Ewropa hemm il-problema tal-parmalat u fl-2003 huma kellhom 36,400 impjegati. Pala riżultat tal-impatt ta' dan l-iskandlu illum hemm biss 13,930 impjegati. U dan it-tnaqqis ħafna minnu kien minħabba l abbus ta' direttivi, ta' derivati, skużawni, biex u ma jiffinanzjaw il-kumpaniji. Hemm eżempju oħra fejn falliment jista' jwassal għal contagion ekonomiku kbir. U għalhekk rridu naraw kumpanija tal-azzar bbażata fl-Lussemburgu għandha dħul ta' 59 biljun euro u 263.000 impiegati. Airbus għandu dħul ta' madwar 30 biljun euro u 54.000 impiegati u Dutch Shell għandha tħul ta' 276 eh, biljun euro u 1100 elf impiegati. Din ovvjament qed naraw ukoll fis-settur finanzjarju. Issa toġobkom jew le il-kelma vinkolanti. Jekk qed ikonna proċedura ta' konformità jew spjegazzjoni meta din issir sistematika jrid inkun naf jekk ir-regolatur relevanti huwiex obbligat illi jara l-ispjegazzjoni u joħroġ b'opinjoni jekk din hija spjegazzjoni raġonevoli jew le. Jiena ma rridx li din titpoġġa x'imkien fuq xi website, jiena irrid inkun naf illi ir-regolatur ta' daqatajn. Nsejħula jew levin kolanti binding. Jiena ma interessanix minn dan, imma dan huwa l-prinċipju illi li qed infittex. Nistaw nati kontru, nistaw natu kontribut minna ħata dan il-komitat minħabba li dinja kumpanija sistemika u għalek hemm impatt ekonomiku. Għaddi l-mikrofonu l-ura l-rapporter. Grazie, President. Inti il-punti għak għamiltu sew dwar il-kumpaniji illi għandhom għet eh, imponu riskju sistemiku u fi struttura finanzjarja tagħhom huma limitati għal kumpaniji kbar illi inti tkellem dwarhom. Jien nevi nevita sitwazzjoni fejn aħna segu l-approċċ ta' sur kanfa fejn hemm regolamenti vinkolanti fuq il kumpaniji kwotati kollha. Għaliex dan wassal għal inqas kumpaniji li jkunu kwotati jew dak il-kumpaniji li jridu jiġu kwotati jiġu kwotati band oħra u għalhekk aħna ser indajfu l-pożizzjoni tagħna. Bħala politiċi aħna dejjem eh, konna din it-tentazzjoni fejn ngħidu illi xi ħaġa irridu nagħmlu, irridu nagħmlu xi ħaġa, din hija xi ħaġa ejjew nagħmluha. Spiss il-politiċi jagħmlu aktar ħsara milli tajjeb, milli affarijiet tajbin, minħabba li jqogħdu jindaħlu, jinterferixxu. U għalhekk jiena nitlob biex ma nindaħlux daqshekk. Biex inwieġeb. Jina naqbel għal kumpaniji dwar, jina naqbel dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi, rridu aktar nisa fuq il-bordijiet, il-Kommissjoni trid ħeġġeġ il-kumpaniji kwotati biex ikollhom aktar nisa fuq il-bordijiet tagħhom u jiena naqbel miegħek li aħna ma rridux kwotas. Fl-aħħar nett il-kumpanija hija ta' l-azzjonisti u għaffidejn l-azzjonisti li jkunu responsabli u jagħmlu amministrazzjoni tal-kumpanija tagħhom jekk ikonna sitwazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea jew il-Gvernanza Nazzjonali irridu jieħdu ħsieb kull kumpanija individwali mela allura l-azzjonisti sejrin ifarfru mir-responsabilità tagħhom. Nixtieq nirringrazzjakom tal-kummenti tagħkom. Grazzi. Grazzi. Kif qal ir-rapporter mela allura aħna ser nivvutaw fit-19 ta' Diċembru jew fil-Kumitat il-vot fil-Kumitat Ġuri huwa fis-26 ta' Jannar Kumitat Ewlien il-Kumitat Ġuri għal dak li huma interessati l-iskadenza tal-emendi f'ġuri huwa dan il-ħamis. Pitada jekk forsi xaħat irrit irid jitratta kwistjonijiet relevanti għal dak il-kumitat. Aħna qegħdin nittamaw li dan jasal fil-plenarja fl-ewwel plenarja ta' Marzu 2012. Lars ħajitla. qed jitlaq. u dinja l-aħħar laqa tiegħu hawnhekk fil-kumitat u mhux ħajitlaq mill-Parlament imma ħajaddi għal l-uffiċju tal-Segretarja Ġenerali. Grazzi Lars tal-isforzi tiegħek ta' dak kollu li inti għamilt f'dan il-kumitat. Wa ħajkun involut fi trilogi imma mhux se jkun qed ipoġġi hawnhekk fostna. Issa ngħaddu għal punt numru erba'. Il-proposta direttiva tal-Kunsil dwar bażi għat-taxxa korporattiva konsolidata komuni, is-CCCTB. U ser neżaminaw l-abbozz tar-rapport minna ta' rapporter, ek joġoba il-rapporter l-onorevoli Tyson. Grazzi tassew. Signora President, kif forsi jafu il-kollegi La bozz ta' rapport ġi imqassam, ġi miktub l-Olandis. Jina dejjem nuża l-possibilitajiet ta' din il-kamra aħna nħallsu biżejjed għalihom dawn il-possibilitajiet u għalhekk ir-rapport ġi mfassal bl-Olandis jina qrajt il-verżjoni bl ingliż u bil-Franċiż, kif waslu għandi il-verżjoni bl ingliż hija tajba, hemm problema b'emenda 10 fil-verżjoni Franċiża, iżda jnafżajt is-segretarja dwar dan. Dan qed ngħidu għal benefiċċju ta' min qed jaħdem għabbażi ta' test Franċiż l-emenda 10 mhux eżatt kif rid ngħidha jien. Jiena fassal dan ir-rapport wara li smajt mill-qrib l-ewwel diskussjoni li aħna kellna dwar il-proposta tal-Kummissjoni, ix-shadow rapporters jew sostituti tagħhom. taw l-ewwel reazzjoni għal din il-proposta tal-Kummissjoni tawni idea tal-proposta tagħhom u jiena hemmhekk ħabbart f'din id-diskussjoni li nkun se nipprova infas nikseb appoġġ mifrux. Għaliex aħna qegħdin nagħtu l-opinjoni tagħna hawnhekk m'għandniex dritt ta' kod deċiżjoni dwar dawn il-kwistjonijiet fiskali. Għalhekk aħna ser ikonna xi influenza fil-Kunsill jekk aħna niksbu appoġġ mifrux u hekk qed nipprova nagħmel u għalhekk smajt bir-reqqa li shadow rapporters ist ukoll id-dinja reali li ninsabu fiha. Għanna ħafna problemi fiskali x'nindirizzaw, x'iridu jħallsu l-kumpaniji fej jiridu jħallsuh x'tip ta' tħul huwa taxxat u fejn huwa taxxat. Il-kol nafu illi l-qagħda ekonomika hija waħda diffiċli immens bħalissa u għalhekk iridu nqisu it-tħassib tal-Istati Membri dwar il-politika fiskali bħalissa. Dawn huma kwistjonijiet tal-isfond biex ngħidulhom hekk jiena fassal 13 il-emenda huwa numru baxx ħafna, numru żgħir ħafna għal proposta daqshekk importanti bħal din il-proposta tal-bażi għat-taxxa korporattiva konsolidata komuni imma din hija parti integrali mill-ftehim illi aħna ħassejna illi konna l-ħaqna fl-ewwel laqa. Ħadd ma oppona il-proposta tiegħi illi aħna rridu niffukaw fuq il-kwistjonijiet politiċi u nħallu l-kwistjonijiet tekniċi barra dwar xtib ta' skont jista' jkun hemm u fejn. Ovvjament tistgħu tfasslu emendi, imma jiena ħassejt li kien aktar għaqli illi inżommu dan il-bilanċ u ma nibdlux il-pozizjoni tagħna dwar dan. Għalhekk il-pożizzjoni tiegħi, President, hija illi jiena nappoġġa il-proposta tal-Kummissjoni. Aħna ilna nappellaw għal din is-CCCTB għal bosta żmien huwa pass radikali x'wieħed jieħu għaliex qegħdin ninvolvu ruħna f'ta' stazzjoni diretta hawnhekk fejn l-Unjoni Ewropea m'għandix ħafna setat. kena madwar ħames proposti b'kollox dwar tassazzjoni diretta fil-ħidma tagħna u kena xidma ħidma wkoll f'rigward ta' tassazzjoni indiretta. Ma f'dan il-qasam kena biss ħames proposti u għalhekk irridu niżguraw illi l-affarijiet nagħmluhom sew mill-bidu. Dwar is-sustanza. Tal-proposta naf li intom familjari ma' dan imma eh, nixtieq nagħtikom ftit dettalji marbuta mal-isfond u mbagħad nitratta l-emendi. Jiena fassalt emenda biex ngħid illi aħna napoġġaw il-proposta għaliex kuljum ħafna minna hawnhekk. Iħossu l-ħtieġa għal aktar integrazzjoni ekonomika u fiskali fl-Ewropa. Dan huwa pass f'din id-direzzjoni, din il-proposta hija mod ta' kif aħna nistgħu intejbu l-kompetittività tagħna permezz ta' integrazzjoni fiskali akbar. Il-Parlamenti Nazzjonali għandhom problemi bi kwistjonijiet ta' sussidjarjetà li huma involuti hawnhekk u il-Kummissjoni Njurad dawn l-argumenti u qalet illi jekk wieħed jifhem is-sustanza jekk wieħed jifhem il-kwistjonijiet involuti hawnhekk din hija kwistjoni marbuta biss ma l inneħħu ċertu xkiel u burokrazija żejda fis-suq intern. Il-Kummissjoni tgħid li aħna nistgħu nneħħu dawn id-diffikultajiet biss jekk ikonna proposta Ewropea biex nissemplifikaw il-proċeduri amministrativi. Din il-kwistjoni ta' tassazzjoni transkonfinali li rdu nindirizzawa permezz ta' one-stop shop u għalhekk iwa rridu immorru għas-CCCTB. Aktar trasparenza, aktar effettività, aktar effiċenza tas sistema fiskali, l-Unjoni jsir aktar attrajenti għall-investituri esterni. Għaliex meta huma jkunu jridu jinvestu fl-Ewropa, ma jridux joqogħdu jahzbu dwar eh, xiferat taħt li ma uffiċċju jaqgħu, għaliex dawn kollha nistgħu nintegrawhom flimkien. Dan huwa tajb ukoll għal kumpaniji illi jridu jibdew xi proġett xi tip ta' proġett transkonfinali fih dan in-negozju tagħhom. Dan jippermetti wkoll biex jittieħdu deċiżjonijiet kummerċali fis-suq intern għabbażi ta' raġunijiet kummerċali u ekonomiċi mhux għabbażi ta' konsiderazzjonijiet fiskali kif jistgħu forsi jħallsu inqas taxxa u bliema mod. U għalhekk dan jiġilet it-tassazzjoni doppja u l-evażjoni fiskali u aħna lkoll ovvjament nappoġġaw dan. L-ikbar kustjoni, din hija fakultattiva jew le? Il-proposta tissuġġerixxi sistema fakultattiva. Fl-ewwel diskussjoni kien hemm min qal illi aħjar li kieku ssir mandatorja din, jiġifieri tkun imposta fuq il-kumpaniji. Il-koll ikollhom jużaw l-istess tip ta' bażi fiskali biex jaħdmu kif għandhom iħallsu it-taxxa u fejn. Hemm argumenti favur u argumenti kontra dan. Għalija Ewropa ideali fejn nixtieq nkun fejn ikolli l-ambizzjonijiet tiegħi, ngħid iva ejja u nagħmluha mandatorja din din. Għaliex fl-aħħar nett hekk ser ikonna. Iżda naraw x'inhi id-dinja reali li ninsabu fiha bħalissa. Skont il-lingwaġġ tal-proposta attwali, din il-proposta hija bbażata fuq sistema fakultattiva Kieku kellna infaslu emenda u nibdlu l-proposta kollha minn sistema fakultattiva l waħda mandatorja din tkun proposta tassew radikali min rrit jista' jisjef fis-sistema, kumpaniji żgħar, kumpaniji kbar. Kif irridu? Iżda jekk din nagħmluha mandatorja, irridu naraw fuq min ser nimponuha lil min ser ninvolvu u ma naħsibx li dan huwa l-aħjar waqt biex nagħmlu din it-tip ta' ħaġa. Jekk din nagħmluha mandatorja, tkun xi ħaġa tassew radikali. Sistema fiskali komuni u diġa huwa pass radikali anke jekk tkun fakultattiva. Xi ħaġa innovattiva, xi ħaġa esperimentali bħalissa u rridu nsibu fuq il-post x'inhuma l-vantaġġi ser ikunu l-vantaġġi ta' sistema bħal din u nneħħu problemi li jistgħu ifeġġu. U għalhekk irridu nibdew b'din is-sistema fakultattiva tkun ideja għalija u jiena bħala rapporter dan nappoġġa. Iżda jien inħoss illi dawk il-kollegi li rridu sistema mandatorja għandhom raġun fuq medda twila ta' żmien. U għalhekk jiena nipproponi illi aħna ninkludu din il-proposta ta' fakultattiva jew le fi klawżola ta' reviżjoni. Klawżola ta' reviżjoni, review clause, għandha titratta l-mod ta' kif idħul huwa għameqjus fil-pajjiżi differenti. Imma din irdu nestendu wkoll biex ninkludu evalwazzjoni, analiżi ta' kif din is-sistema hija implementata. X'tip ta' użu qed isir tagħha u kol ninkludu l-kwistjoni ta' jekk għannix inħalluha fakultattiva jew nkella aktar tard namluwa mandatorja. L-istess japplika għal l-iskop ta' armonizzazzjoni irridu narmonizzaw ir-rati fiskali, rati ta' taxxa, għandu jkun hemm rata minima jew massima l-istess rata kullimkien. Jiena smajt minn għalli illi hemm bżonn ta' rati minimi xi ħaġa realistika fl-Ewropa jiena m'iniex kontra din l-idea. Iżda, jiena naħseb illi f'din il-fażi f'dan l-istadju li nsabu fih, kien żommu f'moħħna l-istat tal-finanzi pubbliċi f'ħafna stati membri, jiena naħseb illi din qatt ma tista' tibda fil-verità irridu nħarlu marġni ta' manuvra għall-istati membri biex huma jistabilixxu ir-rati fiskali korporattivi tagħhom mbagħad ngħidu forsi f'ħames snin. Meta il-bażi armonizzata fiskali tkun għamlet l-affarijiet xi ftit aktar trasparenti, imbagħad naraw jekk ix waħda illi minna il-kompetittività qed tibbenefika biex l-istati membri jkunu jistgħu jistabilixxu rati tagħhom stess jew inkella eh, diskrezzjonijiet fir-rata fiskali forsi jkunu mhux tajbin, jkunu ħżin għall kompetittività U għalhekk jiena nappella għal dawk il-kollegi li jridu rati fiskali armonizzati nixtieq ngħidilhom li din hija xi ħaġa li rridu nirreveduha fil-ġejjieni konsolidazzjoni tal-profitti u telf b'mod transkonfinali din hija xi ħaġa importanti u għalhekk ma fassalx MND. Huwa importanti li aħna nkunu nistgħu nikkonsolidaw il-profitti u t-telf. Għaliex jekk le rapport ma jibqalux l-għana tiegħu. Jispiċċalu dan l-għanu għalhekk il-konsolidazzjoni iridu ninkluduha. Dwar il-formula għal proporzjonijiet ta' tħul nħolqu proporzjon bejn l-istati membri il-Kummissjoni prezentat proposta naħseb li hija waħda solida għaliex il-parametri illi għażlet għal proporzjon ta' tħul huma proporzjonijiet li nistgħu nbassruhom huma relevanti wkoll ekonomikament. Dan huwa marbut ma' profitti. Dawn il-kriterji mbagħad ser jiġu inklużi fil-reviżjoni fl-evalwazzjoni ġenerali. Il-one stop shop hija importanti wkoll biex nevitaw proċeduri burokratiċi u komplikazzjonijiet naf illi xi nisqalu qalu illi s-CCCTB hekk kif proposta mill-Kummissjoni qed tiġi trattata b'mod iżolat mir-regoli tal-kontabilità dan huwa minnu. Iżda li bħala rapporter din hija ħaġa tajba. Jekk ser ikonna noqogħdu naqblu dwar ir-regoli tal-kontabilità, dan ser iwassalna fid-direzzjoni tal-IFRS. L-standards ta' rapportar finanzjari internazzjonali li applikaw għal kumpaniji kwotati dan ifisser illi Is-sistema fiskali tagħna ser tkun qed tiddependi fuq grupp privat li lim mill-politika illi jiddeċidi fuq ir-regoli. Ir-regoli tal-kontabilità ser jgħidulna x'tip ta' sistema korporattiva irrid ikonna u din mhijiex ħaġa tajba. U għalhekk jiena li mhix problema illi nitrattaw dan b'mod separat mir-regoli tal-kontabilità. Naf li l-Kumitat ta' Reġuni kellu ħafna tħassib dwar l-impatt oriġinali, impatt reġjonali ta', ta dan ħasbu li jistaw jitilfu l-autonomija fiskali tagħhom. Iżda, aħna irdu narfu illi kull pajjiż għandu l-istruttura amministrativa tiegħu. U għalhekk l-istati membri jridu jaraw kif din tista' taħdem fih dan l-istruttura interna tagħhom. M'hemmx xkil għall-istati membri illi għandhom sistema reġjonalizzata ħafna fl-implementazzjoni ta' din is-CCCTB ma tantx hemm affarijiet dwar l-SMEs. Iżda din zitta mal-klawżola ta' revizjoni il evalwazzjoni ta' impatt fuq l-SMEs trid issir irridu naraw jekk l-SMEs u ser ikollhom opt-in f'din is-sistema u jekk hux sistema ta' siwi għalihom. Ja xi ħaġa li rridu nirrevedu għaliex huma joħolqu ħafna postijiet ta' xogħol fl-Ewropa u għalhekk l-impatt fuq l-SMEs irid jiġi inkluż. Hemm xi hemm diżar ukoll illi m'hemmx fejn noqgħod nispjegahom. Nixtieq nirringrazzja l kulħadd tal-ħidma tagħhom, tal-input tagħhom u ninsab ħerqana biex nisma' il-kontribuzzjonijiet tagħkom. Grazzi li hemm inti żgur tixtieq titkellem. President. Grazzi, Signor President. kolli najt li minn ċertu għardan jena bħala soċjalista u federalista dejjem qed li għandu jkun hemm iktar armonizzazzjoni ta' taxxa ġewwa l-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant fil-prinċipju jiena naqbel mal-CCCTB li jisir twassal għal tassazzjoni armonizzata tal-kumpaniji Iżda wara li rajt il-proposta tal-Kummissjoni tista' tinduna mill-ewwel li dan mhuwiex lan tal-Kummissjoni. Fil-fatt l-unika għan huwa li jiffaċilita l-ħajja tal-kumpaniji li huma attivi fuq eh, ġewwa ta' pajjiżi biex dawn ikunu jistgħu jiffrankaw. Għaldaqstant, qed naraw il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fejn il-kumpaniji mbagħad ikunu jistgħu jagħmlu opt-out mis-CCCTB skont dak li jkun jaqbilhom finanzjarjament minna l-oħra, hemm il-kwistjoni ta' bilanċ bejn it-taxxa fuq il-kapital, fuq ix-xogħol u modi ta' kif issib eh, bilanċ aħjar u biex tarjek it-taxxa tiġi mħallsa m'hemm xejn li jingħad dwar id-dumping fiskali jew inkella il- eh, in-nuqqas ta' tkabbir li għandhom dawn eh, il-kumpaniji għal daqstan qed naraw li m'hemm l-ebda tip ta' armonizzazzjoni fuq ir-rati tat-taxxa fuq il-kumpaniji. Ukoll fil-memorandum ta' spjegazzjoni naraw li huwa diffiċli biex naraw x'inhu l-impatt tal-CCCTB fuq it-teżor ta' kull stat membru għal daqstant dan jiddependi ħafna fuq l azliet strateġiċi adottati f'kull pajjiż. Għaldaqstant huwa fidejn l-istati membri li jaraw x'ser jagħmlu u biex joqogħdu attenti li ma jkollhomx id-dħul tagħhom imnaqqas. Ukoll hemm il-kwistjoni tal-ispejjeż tal-immaniġjar ta' e, sistema ta' taxxa ta' 28 e, għaldaqstant jekk nadotaw CCCTB uh, fakultattiva minar ma namlu uh, text-based mux ser inkolna bazi ċara. L-Unjoni Ewropea qed tipprova toħroġ minn din il-kriżi tan kbira laqat laqtita l-istati membri qed ikollhom inaqsu id-defiċit tagħhom biex inaqsu id-dejn sovran u fi żmien fejn in-nies iridu jaraw il-patt ta' stabilità biex ikunu jistaw jikkontrollaw il-budget tal-istati membri u biex jikkastigaw li l-istati membri li ma jimxu skont ir-regoli, aħna ser inkunu qegħdin nivvutaw favur ta' proposta li l-Kummissjoni nnifisha tirrikonoxxi. Ma tafx l-impatt tal-finanzi tal-istati membri f'dan l-abbozza direttiva l-Kummissjoni qed ehm, tagħti preċedenza lill interessi korporattivi u dan għad detriment taċ ċittadini Ovvjament issa huma ċittadini li qed ikollhom iġorru l-pista din il-kriżi jekk aħna vera rridu li CCCTB taħdem kif suppost din għandha tkun mandatorja u irridu namlu rata bħala bażi għal taxxi tal-kumpaniji. Irridu noħol u xi tip ta' taxxa Ewropea biex inkunu nistgħu nevitaw kwalunkwe distorzjoni fil-mod ta' kif il-profitti jitqasmu fl-Istati membri. Is-Sinjura Thyssen tajt li id-direttiva għandha tiġi assessjata wara ħames snin u hekk ikunu nistgħu nikkonsidraw sistema mandatorja u marru l-in fir-rigward tal-armonizzazzjoni tal taxxa tal korporattivi ħames snin huma twal wisq ma jistax ikonna CCCTB li hija mandatorja u jkollna rata bażika. Għaliex, frankament, aħjar neħu il-parti konsolidata u nippruvaw narmonizzaw il- bażi tat taxxa u nagħmlu dan fuq livell mandatorju. Din għandha tkun għażla default mhux eżatt kif in il-viżjoni soċjalista l-Ewropa iżda l ta permettilna li jkollna iktar trasparenza u nipprevjenu li l-Istati membri u nippermettu li l-Istati membri biex jużaw dan u ma jkonniex id-dumping tat taxxa. Grazzi, naddu għal Silvi. Grazzi ħafna, Marian. Għandi problema bit test bl-Olandis. Ikolli najt. Jina xiftit imħasba dwar il-kontest ta' dawn il-deċizjonijiet, li fjom jittieħdu dawn il-deċizjonijiet. Aħna ma nistawx najdu sempliciment jivanna ħafna żmien, nistaw nħidu l bil-kalma. Le, naħseb li rridu n konsiderazzjoni il-kuntest. Eh, minħabba li hemm kriżi ekonomika bħalissa. U aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni il messagġi li qegħdin li lid-dinja ekonomika u kif kolli ċittatini ċittadini biex nassiguraw li l-Ewropa hija kompetittiva u t kemm jista' jkun ma jfissirx li d deċiżjoni wara l-oħra, iżda ġid noqogħdu attenti meta nieħdu deċiżjonijiet tagħna, tieni punt, issa naqbel ma' li hemm. Jiena m'iniex inkwetata li jitnaqsu l-ispejs tal-kumpaniji din mhijiex neċessarjament xi ħaġa ħażina mod partikolari għal kumpaniji li jridu jkunu attivi f'ħafna stati membri. U jekk ineħħulhom il-red tape mhix ħaġa ħażina. Jiena ftit imħasba però dwar is-suq intern. Il-Kummissjoni għandha tipprova tniedim il-ġdid is-suq intern. U jekk aħna qegħdin nippruvaw nassiguraw li jkun hemm tkabbir, jekk aħna qed nippruvaw nikkonsolidaw iż-żona ewro, minix ċerta li jekk nagħmlu xi ħaġa opzjonali hija eh, xi ħaġa tajba. Ma jridx ikun hemm kontradizzjoni meta ngħidu iva aħna naqblu mal-sistema proposta mill-Kummissjoni fuq sistema opzjonali u mbagħad fl-istess ħin ngħidu li aħna rridu naraw iktar kooperazzjoni msaħħa fih dan iż-żona ewro. Ovvjament irridu nsibu terminoloġija xir adattata legali. jina mnix qed nipprova nieħu deċiżjoni hawnhekk iżda qegħdin nitkellmu dwar sistema fakultattiva u nafu li fil-kuntest preżenti mod partikolari fiż-żona euro irridu nippruvaw naqdu fl-imkien ir-rieda ta' ċertu nies u ir-rieda ta' innu qasta li ta' nies oħrajn li jippruvaw jimxu il qoddim u nagħmlu progress. Spiss nisimgħu dwar is-sussidjarjetà minnant il-parlamenti nazzjonali. Jiena minix però kontra ċertu ammont ta' lokal manuvra minn naħa tal-istati membri, iżda naħseb li jkun aħjar jekk konna għafas komuni għal bażi tat-taxxa u mbagħad forsi jkollna xi tip ta' snejka rati L-istati membri għal daqstant e, bekk ikollhom tip ta' flessibilità. U minn arbi kollha fejn nitlu f'din it-tip ta' kompetizzjoni li tista' eh, tagħmel ser twassal li tagħmel Sara li su intern. Ma nafx hekk u li qed nipproponu huwiex f'konformità mal-bqija. Iżda jiena naħseb li ma m'għandniex inwaffqu ċertu pajjiżi li jridu jagħmlu progress milli jirnexxilhom jagħmlu dan. Fizanawra kienem emenda li kienet tirreferi għal Europlus Pact u ġina digita dotata fil-Kunsill u għanna nieħdu konsiderazzjoni dan kollu. Ringrazzjakom u nisperaw li nkomplu naħdmu fuq dan. Grazzi ħafna, Ivo. Lodwa tajba. Signor President. Lodwa tajba li kulħadd. Signori. Jina preparajt il-noti tijaj bl-Inglis. Iżda permettuli li nitkellem bit-ċek. Illum ser ikolli nżomma Sinjura Tissen għaliex naħseb li trattat din il-kwistjoni minn punt importanti ħafna u taf xini tajt fil-gwar ta' CCTB i fil-fat għandha rwol li u jimman nirxalija li tipprova tikkonsolida dawn l-affarijiet tant diffiċli flimkien li dawn il-kumitat għal nies li jridu jarmonizzaw it-sistemi tat taxxi kompletament, jippruvaw jarmonizzaw ir-rati tat taxxa kompletament ġewwa l-Ewropa, u qed li minnaħa l-oħra hemm nies li eh, iħossu li kompetizzjoni tat taxxa xi ħaġa tajba għas-suq u l-Unjoni Ewropea wkoll. Ir-rol tas-Sinjura Tissin għal daqstant huwa wieħed diffiċli ħafna. wara li smajna il-kummenti tagħha inħoss li provat tilħaq bilanċ tajjeb ħafna bejn dawn iż-żewġ naħat tant delikati. Naħseb li ħadet approċċ tajjeb ħafna. U wara li sirt naf li sinjora Tisin minn qabel naf li jaxtaqet li din kienet sistema kompalsiri iżda minħabba li hija rapporter qed tieħu konsiderazzjoni li hemm qatt ta' approċċi differenti lejn din il-kwistjoni. L-approċċ ta' armonizzazzjoni huwa wieħed dominanti iżda mhuwiex l-unika approċċ. Għalda santina rrid niddefendi għaliex jiena nħoss li hi għamlet xogħol tajjeb ħafna b'ġust. Jiena nħoss li hi qed titratta dan kollu barfin tajjeb ħafna fir rigward tas-sitwazzjoni li ninsabu fija Jiena illi hawnhekk fil-Parlament Ewropew għal madwar seba' snin u bħalma naf u sofejna fjen is-CCTB dejjem kienet taw preżenti kemm għaw jena. Dan huwa suġġett li dejjem jiġi diskuss u e, fil-kondizjonijiet diffiċli tal-lum is-CCTB għandha tiġi prezentata għal stant fil-isfond tal-proposta preżenti eh, is-sitwazzjoni kienet trattata kif suppost mis-Sinjura Tisin u jiena m'għandi ebda dubju li ser jkun hemm unanimità fil-Kunsill. Jiena nħoss li hija rriflettiet dawn kollu fil-proposta tagħha. Wara li rajna l iżviluppi ġewwa l-Ewropa, nistaw nispekulaw ukoll li fċertu partijiet tal-Unjoni Ewropea ser jkun hemm uh, rati ta' taxxa armonizzati ħafna iktar kmieni milli qabel ma tidħol fis seħi CCCTB, din hija l-idea ġenerali tiegħi tal-iżviluppi preżenti. Jien ukoll għamilt għatta emendi għal proposta ta' Sinjura Tisin u dawn ser ikunu skont din il-filosofija l għanet is-sistema ta' bażi konsolidata ta' taxxa għandha tkun waħda volontarja, it-tieni mhux l-SMEs kollha għandhom bżonn sistema ta' dan it-tip il-fatt u li huma jaħdmu fuq skala ħafna iktar żgħira huma ma jaħdmux fuq skala internazzjonali u hemm ftit kumpaniji li għamlu dan u għalla santi jekk ngħidu li kull kumpanija jeħtieġilha dan mhijiex xi ħaġa mixtieqa. Jina konvint li fir-rigward tal-situazzjoni politika diffiċli u anke ekonomika li ninsabu fija li l-inċentivi għaw l-għanin biex nsolvi problemi ekonomiċi għandhom jibqaw fuq livell nazzjonali. Din hija xi ħaġa iktar limitata, iktar flessibbli u ser tirrifletti b'mod aħjar, tirrispetti b'mod aħjar it-tendenzi ekonomiċi u soċjali u dawn ser ikunu għadejn fuq rata iktar maġra minn nippruvaw insibu soluzzjoni nazzjonali. Jiena ma nistax nara għalfejn hemm daqshekk nuqqas ta' fiduċja biex nippruvaw nsibu soluzzjonijiet nazzjonali. Aħar ħaġa, Sinjor President, jiena naħseb li huwa għaqli ħafna dak li proponiet is-Sinjura Tisin fir-rigward tal-perjodu ta' ħames snin ta' evalwazzjoni ta' dan il-proġett u l-effettività tiegħu għal boħra hija qalet li hemm qatt ta' approċċi differenti lejn dan il-proġett u fil-fatt anka jekk hemm ħafna min qed jiddefendi dan il-proġett m'hemmx eh, xorta ċertezza eh, li l-kontribut se jkun wieħed pożittiv. Grazzi. <coughs> Grazzi. Sharon? Marjan jiena naqbel miegħek li jekk aħna rridu li nsemmaw leħenna f'dan id-dibattitu fejn aħna mhux qed nieħdu kodeċiżjoni għandna bżonn ta' maġġoranza sħiħa. Jiena naħseb li aħna rridu nimmiraw lejn dan, sta jiena naħseb li dan huwa dibattitu il-dibattitu li qegħdin nagħmlu issa jurina eżatt bejn il-maġġoranza. U kif qal Ivo, meta faħrek u faħar ix-xogħol tiegħek u dawn il-kliem ġej minant euro xettiku dikjarat forsi tista' tinduna li nisaf fuq il narazina Għonek jaff hemm konsens bejn l-erba familji Ewropej gbar politiċi fuq il-kwistjoni li jinti semmejt, eh, punti li jinti semmejtom bħala kritiċi. Jena naqbel u kol ma Silvili għanna kwistjoni ta' suq interna unek. U anke forsi ta' kompetizzjoni. Meta tinti tkun ġej minn din id-dinja, Marjan, jekk inti pereżempju SME li qed taħdem fil-Flanders, hemmhekk m'għandekx flessibilità titħallas il-rata korporattiva ta' taxxa li tiġi imposta fuqek mill-Belġium. Jekk inti multinazzjonali ġewwa l-Belġium, inti tista' tipprova tottimizza u tuża eh, tara kif se tagħmel eh, biex tieħu favorik is-sistema u qasijiet li fija s-sistema stess biex tieħu vantaġġ minna. Jekk inti kbir ħafna tista' teħlisa, jekk int żgħir però mbagħad teħelem. Issa jekk inti trid terġa' tagħmel issib bilanċ fis-suq intern, naħseb li rrid trid tersaq mhux biss lejn is-CCTB iżda il-convergence of trade. Issa, jekk aħna nqisu dan kollu fi rigward ta' simplifikazzjoni, ovvjament aħna nkunu qed inżidu il-komplessità billi nagħmluha xi ħaġa fakultattiva dan huwa reġim ta' 28. U jiena ma nemmenx li dan jissodisfa id-domanda ta' għal iktar sempliċità. Sim Issa, jekk aħna ser u lejn sistema ta' CCCTB iktar vinkolanti dawn ser iwaslu għal iktar spejjeż ta' eh, konverżjoni eh, ta' tranzizjoni. Eh, ma din hija xi ħaġa normali. Il-benefiċċju tal imbagħad iridu naraw jekk il-benefiċċju tal-bidla hux iktar kbir mill-ispejjeż huwa jkun iva tajjeb. Dawn huwa kwistjonijiet li rridu nindirizzaw issa U jekk fost il-familja politika ta'kom, il-soċjalisti liberali u l-ħodor, naqblu li nistaw ners u iktar brata maġa lejn sistema vinkolanti, jekk aħna naqblu fuq dan, nasifa għanna najdu dan. U ma nqodux inħallu għal klawzola ta' revizjoni, irridu naraw, nitċekjaw, nittestjaw, jekk nistawx insibu ftejm fuq dan issa, jekk le, le, paċenzja, iżda, jekk nistaw jena kieku nitħol għalija issa t-tieni fuq l-armonizzazzjoni tar-rati jiena hawnhekk naqbel li ma jkunx hemm rata waħda biss iżda qatt rati differenti bħal ma għal vatt għaliex jiena niftakar id-dibattiti li kellna jaħarqu fir-rigward tas-sitwazzjoni tal-Irlanda għalija l-Irlandiżi għandhom raġun meta qalu li aħna maħniex il-koll indaqs hawnhekk, aħna maħniex insabu kollha fl-istess post meta qabla mal-ċentru tal-Ewropa u rridu nsibu metodi ta' kif nikkompensaw għal zvantaġġi fiżiċi u jiena naqbel ma' dan. Jiena naħseb li ħafna iktar għal din ir-raġuni milli għal kompetizzjoni kif jistgħu jaraw minnkom, irridu insibu qatt eh, uh, tarati differenti. Niftakar li tkellimt ma' Iv, il-Prim Ministru ta' dan il-pajis, u ma' għalix, ma' tanix risposti f'dan il-rigward, iżda għalli li bħala l-Prim Ministru tal belġju jena nopponi għal dan, sakemm ma' jkonix il-ġiex affarijiet, ir-rati u wkoll il-bażi tat-taxxa fl-istess ħin. Għaliex jekk irridu niksbu dan, jekk ser nażlu dan, irridu niksbu kollox ek għalli bħala president ta' dan il-pajis. Għaldaqstant ma jistax ikonna jow waħda u l-oħra, jridu jrid t-nejn li huma jow nkella xejn. Irridu marru lejn iktar konverġenza u rrid nenfasizza li dimir da mhux approċċ li japplika l kulħadd. Anke fir-rigward tal-vat jiena nitlob li jkun hemm armonizzazzjoni sħiħa iżda f'dan il-qasam tar-rati korporattivi jiena nagħti xi ftit flessibilità lill-istati membri. Jiena issa nixtieq imur lura għal kuntet, jiena niftakar tajjeb ħafna, dan ma jidirx li qed ikun fuq l-aġenda riċentament, iżda ftit ilu s-Sira Merkel s-Sur Sarkozy qalu li jridu jintegraw e, e, taxxi korporattivi bejn iż-żewġ l-ikbar żewġ ekonomija tal-Ewropa u jiena naħseb li dan huwa dak li nixtiequ nagħmlu aħna bħala l-ħodor ukoll. U aħna flimkien mal-Benelux għadna li rridu nitlu um, f'din uh, u ninnegozjaw mal l jista' jkun mhux nitlu fiha wara li xi ħadd ikun innegozja mingħajrna u rridu wkoll approċ tal-komunità. Għalda stant jiena nenfasizza li aħna nittestjaw is-sitwazzjoni kif inhi madwarna u naraw jekk aħna nistgħux naqblu fuq proposta. Għaliex jekk dan għal-kaz każ din hija opportunità li m'għandniex nitilfu politikament għaliex dan huwa messaġġ ċar mill-Parlament għar dawn il-miżuri b'saħħithom li ser jiġu meqjusa bħala parti mir-risposta għall kriżi Jiena naf li mhux kulħadd jistaqbel ma' dan, iżda il-punt ewlieni huwa jista' jkollna maġġoranza demokratika għal dan u jekk iva jiena ser nażel dan. Stennew emendi b'saħħithom fuq dawn is-suġġetti u għal darba oħra ħana rridu maġġoranza b'saħħitha biex naraw eżattament fejn nistgħu naslu flimkien u iktar ma morru li lien ikun ħafna ħjar grazzi. Surprisingly, I have Jien nissand il gejn Mitchell fil-lista, mhix sorpriża, grazzi, Sinjura President, nista' nitkellem fil-qosor, nixtieq ningrazzi l-Marjan għal dar rapport u anka grazzi għal kollegi għal kontribuzzjoniet li tawna dal-għodu li kienu interessanti ħafna imma naħseb li għanna inneħħu ċerti mitoloġiji, per eżempju, li dan l-artiklu jista' jiġi e, implementat sal-2016 ma nafx kemm daħajjejna fil-kriżi immedjata li għaddejjin bħalissa minna bħal-Unjoni Ewropea hija din ħaġa li ma nistawx nipretendu li ħajġi anka t-tieni dan ħajibqa' jibqa' għażla u mhux ħajkun jorbot u t-tielet f'pajjiżi oħra pal-Istati Uniti fej għandhom monita waħda issib li pereżempju Delaware il-parti l-kbira tal-membri dawn huma kumpaniji tal-IT li huma reġistrati għaliex it-trattament ta' tassazzjoni u iktar favorevoli milli ju f'partijiet oħra tal-Istati Uniti. Is-Sur Monti stess fir-rapport stess tiegħu qal li kompetizzjoni ta' taxxa hija ħaġa li hija mixtieqa mill-Unjoni Ewropea fl-istat li tinsab fih imma b'mod partikolari jridu nieħdu kont li hemm hemm disa mill-Parlament Ewropew illi għandhom riservi fuq in-numru tnejn f'dak li għandu x'jaqsam mal-prinċipju ta' proporzjonalità imma l-ewwel ħaġa nixtieq nara u nemmen illi ħajkun hemm kien ikun hemm iżjed kif ikun mhux hemm pereżempju eh, dawn ir-riservi pereżempju kieku jkun hemm l-elezzjonijiet pereżempju r-Repubblika tal-Irlanda fej għandek iż-żewġ kmamar tal-Parlament illi illi tkellmu dwar dan Allora jiena bħala membru li ġej minn stat membru żgħir li kieku di din il-ħaġa ma, ma, ma sabiċ l-approvazzjoni tal-Ġermanja u Franza di ma kienx tasal qudiemna. Anka jekk di mhijiex skont l-interessi tal-Irlanda, jiena irrid naraw x'inhu l-interess ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Naħseb f'dak li għandu xaqsam mal-pat ta' tkabbir fil-kenna fil-passat fej kenna diversi pajjiżi illi kienu eh, kienu obbligati biex josservaw l-ittra tal-liġi ċerti pajjiżi oħra kellhom il-permess biex najtek tħallew liberi biex jiksru r regoli għalra din mhijiex xi ħaġa e li se ssir mill-lum malata jew li se ngħinu li se jgħinu biex nirriżolvu l-kriżi li għandna bħalissa. Irridu e nieħdu kont ta' il-prinċipi tal-proporzjonalità u sussidjarjetà imma jina għandi riservi għandi diversi riservi kontra xi argumenti li tqajmu. Grazzi. uh, eh, pont. Grazzi ħafna anka jien pa' introduzzjoni nixtieq ngħid li naqbel mal-opinjonista u mal-interpretazzjoni ta' temi ta' suġġetti man għandi ċertu tħassib u riservi li nixtieq insemmi. L-ewwel u qabel kollox lan tagħna huwa li nżidu l-kompetizzjoni tkabbir ekonomiku u l-promozzjoni ta' dan u fl-istess ħin innaqsu l-burokrazija u r-red-tape. Jiena nfakkar, anzi niftakar, il-kienem studju minn tal-Komissjoni Ewropea li ġi publikat anka waqt il-Presidenza Ungeriża. Mela, emmek kien hemm ċifri u figuri dwar l-ekonomija illi mhumiex rassikuranti. Niftakar dak li mal ungerija meta tkellimna fuq reċessjoni ta' wieħed fil-mija minħabba tad-dħul ta' din il-bazi konsolidata. Issa f'din il-situazzjoni politika li nistgħu naraw tal-2016 iċċeċċeċċet bem issa tirriżolvi l-problemi li għandna bħalissa skont jiena l-introduzzjoni ta' ħamix fil-ħin. Allura, insaqsi l-Kummissjoni jekk dan l-istudju kien ġie aġġornat għas-sitwazzjoni li għanna bħalissa minħabba il-futur qarib u x'ħajkun l-impatt ta' din il-miżura fuq it-kabbir ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri il-bażi eh, komuni li twassal għal ħatwassal għal tkabbir ekonomiku u li ma se jkunu l-pajjiżi vulnerabbli f'dal każ. Misto kwistjoni oħra li toħroġ wara li rajt il-proposta huja di kwistjoni ta' dettalli. ġifiri, Brima mużura f'di sistema li supposta nandaħlu se żżid il-burokrazija u allura xajkunu l-ispejjeż l-ispejjeż diversi li se jinħolqu u xajkunu l-bilanċi allura nazzjonali u kif ukoll dawk Ewropej għaliex anke f'dak li nċisemma fil-viġilanza eh, ta' taxxa ħajkun hemm spejjeż għolja li jistgħu jkunu ta' riżultat serju għal ċerti stati membri. Issa skont jien allura l-istati membri se jiddeċiedu il-parametri tagħhom stess li ħajkun b'mod differenti, per eżempju, hemm kategorija illi hija definita bħala payers U meta naraw li stati membri għandhom sistemi differenti huwa diffiċli biex inti tipparagonom ma dawn is-sistemi uniċi, allura ma naħsibx li l-kontenut ta' din il-formulazzjoni huwa komprensiv biżejjed li jista' jiftijem sew. Daw id-dettalji huma importanti ħafna u ħaj determinaw x'ħatkun il-pożizzjoni ta' kull stat membru fuq din il-proposta rridu naraw jekk l-istati membru se jisostnuwa jew le. U mhix kwistjoni li l-istati membri kollhom riservi serji dwar l-introduzzjoni ta' din il-bażi komponibbli komuni partikolarment l-Ungerija jina niftakar ċerti pozizjonijiet imma niftakar li jiridu naqsu l-inċertezza u dubi fuq dan il-dettalji. Grazzi. Grazzi ħafna Peter. Grazzi. Nishtiq najt l-Marjan li ovvjament iva l-ideja tal smis u ma disproporzjonatament e, e, e, affettwati se tkun ta' tħassib għal kulħadd. Ridu naraw kif daw se tlaqtu. Dejjem għandek numru kbir ta' ta' personal li ħajkunu affettwati u ta' kumpaniji u rridu ikolna mira olja ħafna fuq din il-kwistjoni ta' CCCTB. Rridu naraw eżattament kif se jiġu affettwati daw il-kumpaniji. Rridu naraw li ħafna pajjiżi stati membri qegħdin f'puntijiet diversi u rridu naraw x'inhuma il-livelli minimi tagħhom. Irridu nkunu kawti ħafna Anka nħoss li jkun interessanti li qegħdin tkellmu fuq dan, ħadna peċi nisimgħu minn għand Gay Mitchell, xi stati membri jiġu jisom ikkritikati u t-tekkettati li qed jagħmlu ħażin għax ma jipproduċux ir-rapporti tagħhom fil-ħin. Naħseb dinja ħaġa inġusta, naħseb iridu nieħdu kont ta' kull kull pożizzjoni polari ta', ta stat membru mbagħad naspiraw u nittamaw biex naslu biex inżidu daw it dħolijiet finanzjarji Di mhix kwistjoni li ikonna approċċi armonizzati, imma kwistjoni li kif li nużaw il-flus sewwa f'erjas li, li naraw illi se jħallu redditu fiħdan l-istruttura tal-ispiża tal-gvern. Allura dan irridu norbtuħ ma l-ekim sijaħ fiskil eh, u m'għandniex nilimitaw sempliċement fuq m'għandniex nibbażaw fuq sempliċement żewġ stati membri biss. Irridu li l-Unjoni Ewropea kollha li tidħol flimkien nikkonsidraw l-istati membri kollha fejn jinsabu. Umbat niprofaw naslu għal livelli minimi. U Merjan, jidri l-opinjoni tijak miex lejn id-direzzjoni tajba imma importanti illi jkollna l-istess opinjoni fost l-istituzzjonijiet l-oħra. Grazzi. Baqanna xi nofsija ma baqa li l-ħadd fuq il-lista. Allura jina kontenta li jint għandek xi għandna dibattitu interattiv u naf li jinstaw induru kol fuq il-Komissjoni xin jasal il-waqt. Naf li jint irrit tirrispondi għal xi ħaġa jina nishtiq nirrispondi għal l gay Mitchell għax naf li kena diversi eh, diskussjoni tsħan, anka fuq is-sitwazzjoni Irlanda għanna b-mod kollettiv <coughs> namlu mill-aħjar biex eh, il-stati membri ikunu ikunu eh, jimxu b'mod pozittiv. Punt wieħed il-laqatni li moġobnix fuq id-Delaware. Inti tista' mur f'xi postijiet fejn ikollok mal-200,000 kumpaniji reġistrati. Dik inti issej tista' la frodi ta' taxxa u jiena ma natix il-parir li għanna nħallu l-dalla fejta d-dejn fl-Europa. Jek ti permettili nixtieq ngħid biss li f'unjoni waħid singola e, unika xorta jista' jkollok din il-ħaġa iva jien naqbel miegħek imma jiena xorta naqbel li għandu jkun hemm ċertu flessibilità fis-sistema. Jien naqbel perfettament ma dak li qed tajt inti illi għanna żewġ pajjiżi kbar jiddeterminaw il-futur tal-Unjoni, aħna rridu approċċ komunitarju u nikkomodaw u rridu nissodisfaw il-ħtiġijiet tal-istati membri kollha tal-Unjoni u mhux ta' xuħut minnhom biss, grazzi. Silvi, inti li tidħol fid-diskussjoni. Naħseb u dan huwa importanti li nenfasizza jiena għamilt kemm l-intervista fuq eh, it-televiżjoni u radju Irlandiżi jiena perfettament Eh, konxja ta' sensitività ta' dal-istat membru fl-istess ħin marriċ li jikunaw xaħat hawnhekk jaħseb li mill-Franza u l-Ġermanja eh, li qegħdin fuq il-qudiem tal-gvern u li jobdu dak li jintqallilhom jina favu li konna approċ pro-Ewropew u dinja li għanna f'moħna. Unħarġu situazzjoni kifini. U fit teorija aħna għanna djemna reċessjoni forsi. Ifisser li għanna nippruvaw nappoġġjaw il xulxin u mhux niġġieldu li xulxin jew niġġieldu fiħdan il juro il zona tal-euro u l-imsieħba l-oħra. Iridu nsibu soluzzjonijiet. Jiena f'dan l-ispirtu qed naħdem u nispera li intom il-kol konxi li aħna nifmu il- il-sensitivita. Nafu li Franza u l germania mux dejjem nistgħu għom tajjeb, imma importanti li aħna nimxu il qoddim eh, permezz tal-linji gwidi li għandna. Grazzi hemm xi ħadd li jiġi li jrid jitkellem iżjed. Marjan, jek tit intervjeni, ovvjament tista' volja xorta ħatik il-kelma fl-aħħar. Grazzi, jekk u possibli nitkellem smajt xi minn xie kollegi li naħseb Ivo femni tajjeb meta qal li l-opinjoni tiegħi personali mhijiex riflessa tajjeb fir-rapport. Ovvjament jiena rrid indaħħal lil kulħadd u mhux impoġġi l-opinjoni tiegħi biss u rrid ngħid xi ħaġa illi aħna lkoll nistgħu nagħmlu lkoll flimkien u jien irrid li nagħmel xi ħaġa nixtieq li jkollna influenza pożittiva fuq il-Kunsill li din ħajja ħaġa li tittiġi eh, approvata b'unanimità. Naħseb iridu nagħmlu xi ħaġa ma jiena nista' nifhem it-tħassib tal-kollegi kif ġie espress. Jiena nifhem minn dawk li qalu eja nistaw ximmorru ktar li l-jen minn dak li għanna fl-opinjoni dat nridu naraw meta jkun elementi. imem zewċ punti f'dal kontest nixtieq nagħmel. Innu tajt per eżempju fir-rimarki tal-kollegi xi ħaġa li aħna ġeneralment e, nitkellmu fuq meta nkun qed niddiskutu kwistjonijiet ta' taxxa aħna ma nafdawx l amministrazzjoni tax xabli ta' xulxin li dan huwa l-każ fil-VAT, inqogħdu nsaqsu kif nafu jekk kiex qed isir bejn amministrazzjonijiet ta' taxxa ġo daw il-pajjiżi qegħdin jagħmluha b'mod set kif qed nagħmlu aħna, naħseb kulħadd jaħseb li l-pajjiż istat membru tiegħu minn fejn ġejju jew għandhom l-aħjar sistema ta' taxxa x'mandniex il-fiduċja f'xulxin. Jekk aħna ma nafdawx l-amministrazzjonijiet tax-xabli ta' ta' xulxin aħna ma naslux biex inkunu nistgħu nattwaw ċerti affarijiet. Għandna il-ħin biex namlu dan u jina nħoss li bħala ċittadino bħala membru eh, tal-Parlament Ewropew li għanna bżon integraw b'mod li permezz jew niddependu fuq l-amministrazzjoni fiskali ta' xulxin milli hu l-każ issa. Ixridu namlu xi ħaġa, kulħadd irid ikkontribwixxi biex ix-xogħol isir sew imma rridu neħħuha din l-isfiduċja u kien is-Sur Mitchell, is-Sur Gay Mitchell li qal illi meta stat membru kbir ma, jirrispettax ir-regoli, allura ieħor jkun lest li jala għajn waħda. Imma meta stati membri li mhumiex konsidrati importanti jannu xi ħaġa allura mbagħad nintefgħu fuqhom. Allura għandek l-istabilità u l-patt li huma importanti direttiva hija taħt tiġi riveduta mill-Qorti tal-Ġustizzja u kulħadd jista' jpoġġi mistoqsija, ipoġġi għal-qoddim il-plenarja tal-qorti, imma qoddim il-qorti tal-ġustizja li dun ċara li kull stat membru huwa indaqs. Da mhuwiex ma jeżist din il-kwistjoni tal-indaqs mhijiex qiegħda fl istabbiliti and Growth Pact ma tistax tipparagunom daw it-tnej il-patt ta' stabilta u tkabbir mhux dejjem ittratta l-istati membri bl-istess mod imma l-Qorti tal-Ġustizzja mhux se jkun se jaġixxu bl-istess mod. U issa il-kwistjoni ta' li ma direzzjoni għaddi ħanazlu ma naħsibx li hemm xi ħadd li jista' jiddeċidi dan u, u jekk da jkun mar bil-forsi rridu nagħmlu hemm ħajkun hemm ċertu marġini ta' żball. fil jiġifieri ħadd ma jista' jgħid bleżatt. Jekk aħna ma nistgħux nieħdu riskju ħadd ma se jibdel xejn u qatt ma nibdlu xejn, għandna bżonn bidla f'dak li għandu x'aqsam mad-direzzjoni tal-Common Tax Base. U forsi anka jżed minn hekk fuq meta ta' żmien medju twil. Imma bħala l-ewwel passi jridu nieħdu riskju. U jekk naraw illi l-aġġustament hemm bżonn isir, allura irridu nkunu f'pożizzjoni nagħmel dan nagħmlu dan u jsir l-aġġustament u tibdil. Ovvjament nistgħu niverifikaw u niġġudikaw sistema meta kważi nkunu wasalna lija. U jekk di jekk trid tkun għażla, allura l-istat membru jkun jista' juża ċerta flessibilità biex huma jkunu jistgħu jiffinanzjaw politiki illi huma jħossu l-aħjar. Grazzi. I was going to come back Ingrazzi ta' sewi nasir, konser indur lejk lej l-axar ta' dibattitu. Għalix forsi kollok xi affarijiet oħra xi tgħid. Waxa ta' sewi li għandna dibattitu illi qed jgħidilna x'inhuma l-intenzjonijiet illi hemm wara CCCTB. Din nistgħu narawha f'ambjent illi sejjer jistimula l-kompetizzjoni fiskali mbagħad fi stadju aktar tard noħorġu brati illi ineħħu din il-kompetizzjoni ma naħsibx illi din hija bażi ġusta li fuq nistgħu nagħmlu leġislazzjoni u għalhekk hija xi ħaġa tajba li qegħdin ngħidu x'inhuma l-alternattivi kollha hawnhekk għandna biżejjed ħin biex nitkellmu dwar il-faxex il bands u mhux dwar ir-rati fissi fiskali. Sar naraw jekk fil-VAT xi drabi permettejniex li jkun hemm xi rati diskrezzjonali, pereżempju biex nipromuvu t-turizmu nistaw nibqaw niffaċċaw dan din il-kriżi u jista' jkun illi rridu dan it-tip ta' għoddot fl-ekonomija permezz tal-bażi fiskali x'inkunu nistgħu nagħtu trattament preferenzjali anke fiħdan pajjiżi li jista' jsir simkien bħalissa. U għalhekk irridu niżguraw illi aħna ngħidu illi dawn huma flessibilitajiet illi ser inkunu neħtiġuhom fil-ġejjieni anka jekk aħna qegħdin nimmiraw lejn xi ħaġa aktar armonizzata, forsi aktar trasparenti. Dak li għandu xaqsam il-bażi fiskali. Ma rridux nippuntaw subajna lejn l-Irlanda imma lejn bnadi oħra. Għaliex huma kemm ir-rati kif ukoll il-bażi li jikkontribwixxu. Għandna l-Kummissjoni mbagħad Marjan Senar l Lejk għandek xi kummenti addizzjonali tixtieq tagħmel fl-aħħar. Tom Neil, Kummissjoni. Grazzi President. Jiena il-kap ta' taqsima illi għamel ħafna mill-ħidma dwar din il-proposta ta' CCCTB. Nixtieq ngħid xi affarijiet. Kienet interessanti għalija li nisma il-kummenti tal-membri. Intom tkellimtu dwar it-tlet kwistjonijiet ewlenin il-konsolidazzjoni, ir-rati wkoll u il-fatt li din tista' tkun fakultattiva. Intom familjari mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni imma kienet ħaġa interessanti li nisma' l-femmit tagħkom. Ovvjament fl-aħħar rapport tagħkom il-Kummissjoni sejra tqisu, sejra taraħ bir-reqqa. Forsi nista' nindirizza tliet punti illi feġġu matul dan id-dibattitu b'mod ġenerali dwar il-punt tal-fakultattività. Dan smajnieh fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill kien hemm diskussjonijiet tekniċi dwar il-fakultattività. Nixtieq ngħidilkom illi meta n-nies jgħidu illi huma mħasba li xi stat membru jista' jkollu problemi biex immexxi żewġ settijiet ta' regoli żewġ sistemi fiskali nixtieq ngħid li dak li d-direttiva tgħid huwa l-istat membru jrid illi CCCTB tkun disponibli ma jgħidx illi jrid ikompli jibqa' jkollu setta regoli domestiċi differenti u għalhekk jekk stat membru ma jridx li jkollu żewġ sistemi mela allura jkun jista' jallinea ir-regoli domestiċi attwali tiegħu ma dawk tas-CCCTB. Dan huwa mod kif nistgħu nindirizzawha u dan rajnieh fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill u għalhekk xtaqt nitkellem dwaru punt ieħor. L-IFRS u r-rabta ma l-IFRS. Dak li qalet ir-rapporter jaqbel mal-opinjoni tagħna. Punt addizzjonali ieħor. aħna ma ridniex illi norbtu direttament mal ifrs għaliex mhux il-kumpaniji kollha fl-Unjoni Ewropea bħalissa jistgħu jużaw l-IFRS huwa fidejn l-istati membri illi jirrikjedu jew jagħtu permess lill kumpaniji individwali illi jużaw l-IFRS f'rigward tal-kontabilità tagħhom. U mhux il-kumpaniji kollha jagħmlu hekk, u għalhekk jekk noħolqu din ir-rabta mal-IFRS din toħloq problema għal dawk il-kumpaniji illi mhux lesti illi jippreparaw il-kontijiet tagħhom b'mod legali skont l-IFRS. L-aħħar punt dwar is-sussidjarjetà biex naġġornakom forsi jekk ma tafux aħna irċevejna opinjonijiet mill-parlamenti f'disa stati membri taħt il-protokoll numru 2 ta' Trattat ta' Lisbona li jirrappreżenta 13 il-vot għalu li kienem problema bis sussidjarjetà dan ma laħax il-livellu ta' il-livell ta' 18 li kienu wassal għal reviżjoni formali. Iżda il-Kommissjoni permess ta' dialogu politiku ikkonsidra dawn ir-rekwiżiti kollha u wieġbet għal kull parlament individwali dawn eh, twaġibiet tweġibiet għaddew eh, f'Ottubru u Novembru. Il-Kummissjoni wieġbet lil kull Parlament Nazzjonali illi tkellem dwar is-sussidjarjetà u l-Kummissjoni waslet għal konklużjoni illi huma ma kinux jaqblu mal-Parlamenti Nazzjonali illi ħassew illi dawn ir-rekwiżiti ma kinux jissodisfaw il-sussidjarjetà jew il-proporzjonalità fejn isemmiet. Xtaqt naġġornakom dwar dan. Ita' l-Kummissjoni hija lesta li tilqa' l-opportunità li tisma' id-dibattitu u aħna nisabu ħerqana wkoll biex naraw l-aħħar rapport tagħkom. Hija kwistjoni importanti għall-Parlament biex huwa jasal biex ikollu din l-opinjoni b'saħħitha. Grazzi tassew. Um, let's have a look. Uh, we probably have got time. Forsi għandi bżejjed ħin għal dik għax taqtejt ħaġa oħra. Mbagħad Marjen. Nem szépen għana asszony, imma meghallgattam mux Signora President, jiena smajt it-tweġiba tal-Kommissjoni fil-verità ma wieġbitx għal mistoqsija tiegħi l-Kommissjoni. Jiena tlabt illi id-bassir ta' tkabbir ikunu hemm għall-Unjoni Ewropea u jekk aħna eh, ser jekk aħna ndaħlu din is-sistema, issa fir-rigward ta' tkabbir ekonomiku, x'inhu ma dawk il-pajjiżi membri li jistgħu jkunu l-aktar vulnerabbli? X'inhu ma l-iżvantaġġi għalihom? l-iżvantaġġi li ġib din is-sistema. Jekk ma jkunx hemm studji, jekk ma jkunx hemm ċifri dwar dawn il-konsekwenzi, ma nafx kif nistgħu inserħu moħħna. Does the Commission have any il kummissjoni tixtieq twieġeb issa jew inkella tixtieq titkellem darb'oħra. I mean, I can answer that. Nista' nwieġeb issa nitlob skuża jekk ma ndirizzajx din il-mistoqsija b'mod partikolari. Dak li għanna fil-Komissjoni huwa li għanna l-analiżi ekonomiċi kollha fl-evalwazzjoni ta' impatt u dan ikopri bosta metodi u bosta tbassir u jara xinu ma' xejriet u d-direzzjoni ġenerali. Dwar <coughs> jekk nafux li ma' stati membri huma vulnerabbli aħna rajna ċertu xenarji li hemm fl-evalwazzjoni ta' impatt tal-impatti fuq l-istati membri. Iżda, irridu naraw li ma xenarju nażlu u ovvjament li ma rati fiskali l-istat membru jażel illi japplika għal bażi komuni. U din ma tkoprix il-rati fiskali ma biss il-bażi u għalhekk jekk stat membru jixtieq iżid jew inaqqas ir-rata tiegħu dan ser ibiddel l-ammont ta' dħul li huwa jikseb. U għalhekk aħna f'pożizzjoni li ma nistgħux nagħtu ċifra definittiva, ċifra fissa. Nixtieq ngħid ukoll li dan huwa biss tbassir. Meta staqsejna l-istati membri fid-dibattiti ġenerali tekniċi li kellna fit-tħejjija aħna dnilhom tafu x'tip ta' tħul fiskali ser ikolkom fil-ħames snin, fil-10 snin ġejjin, ovvjament it-tweġiba hija le. Huma ma jafux x'inhu it-tħul fiskali li ser ikollhom. U għalhekk il-Kummissjoni tipprova toħloq mudell ta' sensiela ta' riżultati li jista' jkun hemm. Dan huwa din evalwazzjoni ta' impatt li ssir bir-reqqa u rridu narawha minn perspettivi differenti u dan kollu jiddependi fuq il-kontijiet li rridu publikati. Enni, t titkellem? Grazzi Sharon. Jiena wkoll nixtieq nagħmel mistoqsija lill-Kummissjoni. <coughs> Anke għabbażi ta' l-aħħar kwestjonarju li kien hemm għall-istati membri jekk ma jistgħux ibassru it dħul fiskali tagħhom għaliex għalija biex leħqu l-miri tal-Komissjoni huwa meħtieġ illi l-applikazzjoni tal-ftehim tkun waħda obbligatorja. Sa ċertu punt. Anke jien inħoss illi ma jagħmel sens illi mbasru passi pal dawn importanti. unħallu barra il-diskors marbut mal-koordinazzjoni fiskali dan huwa pilastru tal-gvernanza ekonomika fl-Ewropa. Jiena naħseb illi ma jagħmel sens illi nagħmlu kundizzjonijiet għall-armonizzazzjoni tal-budgets nazzjonali kif qed ngħidu llum. Imbagħad bil-proposti l-ġodda ta' regolament illi timponi il-Kummissjoni ma niddiskutux l-istrument wieħed mill-istrumenti ewlenin fir-rigward tal-budgets nazzjonali, jiġifieri it-tassazzjoni jiena naf huma il-problemi qed ninduna bihom problemi li għanna biex naslu għal ftejim bejn 27 stat jew anke 17 il-stat membru iżda fl-istess waqt jiena tal-fema illi minħabba li ftaħna dibattitu dwar gvernanza ġdida tal-ekonomija fuq koordinazzjoni aktar miqrib taż-żona euro f'dak li għandu xieqsam tfassil u kontroll tal-budgets nazzjonali, jiena għal daqstant nixtieq norbot mal-mistoqsija ta' Sinjura Gulag. Aħna nistgħu nibdew applikazzjoni mandatorja f'kuntest ta' kooperazzjoni msaħħa u din tkun proċedura miftuħa l-istati kollha l-oħra li jixtiequ jisieħbu ovvjament. Marjan. Eh, Grazie, president. President, jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha għall kontribut tagħhom dan id-dibattitu ser nirċievu ħafna emendi naħseb u ser tkun xi ħaġa sabiħa li narawhom u naraw fejn nistgħu insibu maġġoranza. Jien sodisfatta li smajt il-femiet ta' ħafna persuni, kollox ovvjament jiddependi fuq affarijiet oħra. L-istati membri jiddependu fuq xulxin huma interdipendenti U din hija xi ħaġa illi rajna xi sarraf dawn l-aħħar ġimgħat, f'dawn l-aħħar xhur. L-affarijiet ma nistgħux nagħmluhom b'mod iżolat. Jekk nagħmlu xi ħaġa f'qasam partikolari, irridu nkunu konsistenti fl-oqsma l-oħra, il-koll naqblu dwar dan, hija xi ħaġa ovvja, iżda fejn irridu nibdew, x'ser nindirizzaw l-ewwel. U għalek irrit ikonna kuraċ id nkunu qalbina biex dan indirizzawh u naħseb li hemm xi tip ta' appoġġ għas CCCTB Umbat, meta nivvutaw dwar l-emendi, nkunu nafu x-forma ser ikolla. Dawn il-kwistjonijiet id-diskutejnijom fit-tul mal-Kummissjoni, mal-Kunsil, mal-Amministrazzjonijiet. Din hija proposta illi ġiet imħejja mod tajjeb ħafna missa xi ħaġa illi ħriġna biha mill lejl nar. Umbat il-parlament ġi indirizzat biex eh, jaraw xini il-fema tal-parlament. Din ġiet maħsuba sew u tkun ħasra kikun poġu għafriskju. U għalek nittama illi il-Kunsil jappoġġa aħna ma nistawx niddeċiedu għarrasna, irridu natu l-opinjoni tagħna Ek biss nistgħu nagħmlu. Aħna ser inkunu realistiċi jew inkella ser immorru li lin minn dak li naħsbu li huwa fattibbli bħalissa. L-opinjoni tiegħi mill-esperjenza tiegħi hija illi ma jgħinx jekk nippruvaw immorru li lin minn dak li ta' bilħaq nistgħu nagħmlu. Irridu nindirizzaw l-affarijiet b'mod realistiku. Jiġifieri meta nqisu it-tħassib tal-istati membri tassib kbir palissa jina ser nara bir-reqqa l-emendi kollha li ser tfasluli u jina konvinta illi aħna ser naħdmu id fit moħna miftuħ u ser nipruvaw noħorġu b'rapport tajjeb fl Hemm xi ħaġa waħda illi jiena nixtieq nitkellem dwarha qatt m'għandix tweġiba għaliha. mistoqsija hi kemm il-Delaware ser ikonna fl-Ewropa. Kif nistaw nevitaw illi konna dawn id-Delaware? Ser ikonna xi sensiela? Bħalissa għanna s-sistema illi miex ibbażata fuq il-kwartieri fej, miex bazata fejn jinsabu l-kwartieri ġenerali. Għanna sistema li qegħdin nipproponu illi tara fejn isiru l-profitti dawn ikunu proporzjonati skont il-post fejn fih il-kumpanija tkun attiva. Il-kwistjoni hawnhekk hija kif nistgħu nevitaw ma nafx hemm xi periklu imma kif nistgħu nevitaw illi kulħadd jagħmel uffiċċju l-kwartieri ġenerali tiegħu fl-istess pajjiż għaliex forsi l-amministrazzjoni ma tkunx daqshekk dixxiplinata daqs pajjiżi oħra u l-kontrolli ma jkunux daqshekk frekwenti. Ura għalhekk irridu nsibu soluzzjoni dwar dan u jekk impoġġu moħna hemm din hija xi ħaġa illi ta' bilħaq nistgħu nissuġġerixxu soluzzjoni dwarha id-darba li ġejja, grazzi. Grazzi, kien dibattitu tassew interessanti, l-iskadenza għall-emendi hija f'nofsinhar tal-ħamis 8 ta' Diċembru. U ser neżaminaw dawn l-emendi fid-9 ta' Jannar u ser nivvotaw fis-6 ta' Frar biex din tgħaddi għat-tieni plenarja ta' Marzu 2012. Grazzi tassew. Issa ser ikonna break qasir sakemm jissieħbu magħna aktar persuni biex inkunu nistgħu nivvutaw ukoll sakemm jitqasmu l-listi tal-vot. Ser inkomplu ser nistoktaw fi żmien ħames minuti oħra fil-11. Grazzi.

il, il, il, il, see who's here. Tajjeb wis, forsi teħdu postkom biex nara min jinsab hawnhekk ħalli nkunu nistgħu nissoktaw bis-sessjoni. Pues għandi xi avviżi x'nagħmel qabel ma ngħaddu għal voti. Issa illi hawn biżejjed persuni sar naġġel. L-ewwel nett. Kenna trilogu dwar l-emir il-bieraħ. Konnet namlu progress fxie osma, imma għadna ma temmejniex il-ħidma tagħna u ser ikun hemm trilogu ieħor hekk kif inkunu nistgħu nsibu data fil-ġimgħat li ġejjin jew xi ħaġa simili. Dwar id-direttiva tal-abbuż tas-suq jiena nista' ngħidilkom illi l-Kumitat Libe talab għal kooperazzjoni skont regola wieħed u ħamsin. Dwar il-partijiet illi jindirizzaw is-sanzjonijiet kriminali. Ġifiri, dik il-biċċa li tinsab fiħdan id-direttiva Libe jgħidu illi l-interess tagħhom hawnhekk huwa l-konsistenza tal- liġi kriminali Ewropea bażi differenti ta' trattat għaliex huwa bbażat fuq artikolu 83 nitrattaw l-an u l-kontenut il-kustjonijiet kriminali u koll insaħħu l-kooperazzjoni tal-autoritajiet tal-rinforzar. Jena ser nikteb ħassoltu itra lill-President tal-konferenza tal-, -konferenza tal presidenti tal-komitati se noġezzjona għal din it-talba li beġi mitlub għal opinjoni ordinarja u jiena se nofrilhom kooperazzjoni informali dwar kwistjonijiet illi jitratta kwistjonijiet kriminali b'mod esklusiv. Kif ġi mitlub qabel jiena se nirrapporta li delegazzjoni dwar id-Danimarka illi saret fl-24 u l-25 ta' Novembru tiegħi l-Onorevoli Stolojan, l-Onorevoli Juan Gok u il-membru lokali Ann Jensen. Aħna kellna laqat kostruttivi mal-Presidenza u l-organizzazzjoni tagħhom u dan jinkludi segretarji permanenti għall ministeru għall ekonomija u l-affarijiet interni u koll il-Ministeru għan negozju u tkabbir. Kenna <clears throat> problema għaliex kien ma jiflax wieħed mill-ministri ma stajniex nintaqgħu miegħu iltqajna l-Ministru għat-Tassazzjoni, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Trade Unions, Assoċjazzjoni tal-Banek Daniżi kellna laqa mal-Parlament Daniż u l-membri tagħhom li huma responsabbli għall affarijiet tal-Unjoni Ewropea, il-servizzi finanzjarji, il-regolamentazzjoni, id-diskutejna eh, dawn il-kwistjonijiet flimkien ma' kwistjonijiet makroekonomiċi, diskutejna wkoll suġġetti fost affarijiet oħra għal prioritajiet tal-presidenza Daniża dawn identifikajnijom mod partikolari bħala CCTB, l-FTT, taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji, il-kriżi fiż-żona euro tkabbiru u l-impjiegi d-dejn sovran, is-servizzi finanzjarji u r-regolament marbut ma' servizzi finanzjarji. Jien nixtieq infakkarkom illi hemm laqa miftuħa tal-koordinaturi llum wara nofsinhar mill-4 kwart sa' 6 kwart ġewwa PHS wieħed A 002, iġifiri għawnek u dan huwa mal-Konsil Ġermanis tal-esperti ekonomiċi l-laqa hija miftuħa għal pubbliku ser tiffoka fuq l-alternativi għall eurobonds u koll il-proposta ta' redemption funds. Ser ikunem hemm interpretazzjoni bil-Ġermanis, l-Ingliż u il-Franċiż biss. Nittama li il-membri jattendu u għalhekk issa nistgħu ngħaddu għal voti. jekk tingħatali l-lista tal-vot dwar il-punt numru 5 fuq l-aġenda. L-ewwel punt huwa l-proposta għal regolament tal-Parlament u l-Kunsill dwar il-ħruġ tal-muniti tal-Ewro. Il-koll lesti? Tajjeb wis? Onorevoli Ludvigsen. Östkort fungerar rinte. Il-karta tal-vot tiegħi mhix qed taħdem, President. Il-karta tal-vot ma taħdemx. Do, can we have a, a test vote then? Okay. Nistaw namlu prova tal-vot, għalli naraw xieġri. Votazzjoni miftuħa. Morning Sharon, by the way. Morning, morning, morning, everybody. L-għodwa tajba l-kulħat tajt il-President. <laughs> Right, so everybody voted, we've got Kulħadd ivvota? Għanna 32 imma 29 biss illi qed jiġu reġistrati. Araw hekk fastux il-buttuna. Tajja pwis. Emenda numru 9 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ibdamlu verifika. Emenda numru 9. Every voted Kulħadd tivvota. Fadal persuna oħra, tajjeb wis, votazzjoni magħluqa tgħaddi. Emenda 26, minu favur. Kontra, astensjonijiet ma taddix. 10 favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Emenda 11 favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Kollegi, tistaw tollu idejkom ek joġobkom. Ma tinsabux il-kola unek u seri kollu noqt nitlob għal-vot jek ma tollux idejkom. Emen dat nax minu favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. 13 minu favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Kompromess A, favur, kontra astensjonijiet taddi. Emenda orali A, minna ħata rapporter, minnu favur, kontra astensjonijiet taddi. Emenda 14, favur, kontra astensjonijiet taddi. Emenda orali B, rapporter, minnu favur, kontra, astensjonijiet taddi. 16 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda li ċe favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 17 u 28 favur kontra astensjonijiet verifika. għaliex din qed neħja minn 17 u 28 ħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Taddi. Emenda 18 favur. Kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 19 favur. Kontra astensjonijiet ma taddix. Skużawni, huwa diffiċli li nara sejf din il-kamra. Abbosta kompromess B, minnata rapporter. Emenda orali, minnata rapporter favur, kontra, astensjonijiet. Ma taddix. Emenda. Emenda 20, favur. Emenda 20. Emenda 20, favur kontra astensjonijiet ma tadix. 29 favur kontra astensjonijiet ma tadix. Emenda 21 favur kontra astensjonijiet taddi. 22 favur kontra astensjonijiet verifika dwar 22 naħseb illi ma taddix. Amendment right. 70 voted. Kulħadd vota Eh, and that's Votazzjoni maluqa, taddi. Imnalla minna verifika. 23. Amenda 23, favur? Kontra? Astensjonijiet? Ma taddix. 24. Favur? Kontra? Verifika dwar l-24. Għalix tomx tollu idejkom. Okay, one more. Is there... Well, it's carried in. Taddi, taddi. Ma kienx hemm biżejjed idejn. Emenda wieħed. Favur? Et nistenna li l-PPE xaħat mill-PPE li deħ, favur, kontra, astensjonijiet. Taddi. Menda numru 2, favur kontra, astensjonijiet taddi, emenda numru 3 favur, kontra, astensjonijiet. Verifika dwar l-emenda numru 3, naħseb illi għaddiet minħabba l-astensjonijiet. Ser nerġaw, nivvotaw. Emenda numru 3 qed nivvota. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Emenda orali ċem minnaħa rapporter favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda numru 5 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 6 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 7 favur kontra astensjonijiet ma taddix 8 favur kontra astenzjonijiet ma taddix Vot elettroniku fuq it-testa kif emendat? Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Taddi b'35 favur lebda kontra lebda astenzjoni. Vot fuq ir rezoluzzjoni leġislativa. nibqaw votaw. Kulħadd vota. 36 favur, infatti, mhux 35. Ħadd kontra l-ebda astensjoni, grazzi. This which is the Sanaddu għattini parti ir-regolamentazzjoni tal-Kunsill punt numru 6 fuq l-agenda, emenda numru 7, dawk favur, kontra astenzjonijiet ma ditx emenda 8 favur kontra astenzjonijiet ma ditx emenda 9 ser nivverifikaw l-oħra kien hemm xi konfużjoni kulħadd vot il-votazzjoni għamaluqa ma ditx vera. 21 kontra 14 favur, emenda dissa daw favur kontra astenzjonijiet ma' 10. Emenda orali A favur kontra ma jistax ikonna kompromess minn grupp wieħed biss din hija emenda orali dak favur kontra astenzjonijiet Miex mm, qed nifhem ejjew nivvutaw. Kat tivvota. Pożizzjoni magħluqa m'għaddietx. Emenda 10 dak favur kontra astenzjonijiet m'għaddietx. Emenda 14 favur kontra astenzjonijiet m'għaddietx. Emenda 11 favur kontra astenzjonijiet m'għaddietx. Emenda 12 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 13 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ, emenda 1 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ, emenda 2 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ, emenda 3 favur kontra astenzjonijiet ma diċ, emenda erba favur kontra astenzjonijiet ma diċ, emenda ħamsa favur kontra astenzjonijiet ma diċ, emenda sitta favur kontra astenzjonijiet ma diċ. Vot elettroniku fuq it-test kif ġie emendat. Għaddiet 36 favur ħadd kontra l-abdistenzjoni, eh, vot elettronik fuq ir eh, riżoluzzjoni leġislattiva. Tlet eh, tlieta oħra jonqosom jivvotaw, kulħadd ivvota. Persuna waħda li għandha tivvota, s il-votazzjoni, 36 favur ħad kontra l-ebda grazzi ħafna. Issa għal l-draft scoreboard eh, għal sorveljanza u l-sbilanċi makroekonomiċi. Um, right. So three amendments and then uh,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 astenzjonijiet ma ditx. It-tieni emenda orali biex ninkludu il-klim balanced qabel microeconomic surveillance għaw favur kontra astenzjonijiet ma ditx. U t-tielet emenda orali eh, li eh, dawk li tibda takes the view favur kontra astenzjonijiet ma ditx Issa ser naddu għal-vot fuq kompromess għada u favur kontra stanzjoniet għaddiet. Issa ser nivvotaw fuq il-test kif ġemen dati u namlu dan mod elettroniku. everybody Kolat vota, votazzjoni għamaluqa. 33 favur, Tlet astenzjonijiet ħat kontra grazzi ħafna. And that's it. We are now. Tajjeb, Lesti, grazzi ħafna. okay, we've, we've got a... Anna laqa ta' Shadow Reporters jekk ġobkom ħallu l-kamra bil-kwiet. Grazzi.